Grazie ħafna. Grazie, onorevole Ivan Orden. Grazie ħafna, onorevoli Norden. Nerġa nilqa unek il-rappresentanti tal-Parlament tal-Indja. Intkom dejjem ħam. Tkunu mil-u għawnek eh, Brussell. Issa se naddi il-mikrofonu li Franz eh, Timmermans, l-Viċi President tal-Komissjoni Ewropea. Grazzi ħafna nixtieq nirreġixa xi kummenti li saru l-ewwel qabel kollox fuq il-Greċja. Xtiq nisa hawnhekk li l-Kummissjoni se tkompli bl-isforzi tagħha sa biex jinkiseb eh, kompromess li huwa aċċettabbli għal kulħadd eh, beżat fuq l-idea li m'għandniex aħna nippermettu il-Griegi jibatu u rridu aħna nsibu mezz kif nistgħu noħorġu bin din il-problema. Dawk minnkom li għattu speċjalment hawnhekk qed nitkellem dwar sur Notil u sur Ben li jintkom il-ħbieb tal-poplu Grieg u intu qed tkellmu kontra l-euro li l-Greċja trid titlaq mill-euro, forsi għandhom bżonn jikkonsidraw kemm jew il-ħbiberija jew il-pożizzjoni tagħhom għax il il-maġġoranza ta' grigi ma jixxux li jinaħħur l ewro jixxiju jisibu soluzzjoni u jżommu l ewropa u jekk intkom qed tiddekaw ruħkom lekk imseħab ħbieb tal-Greċja, mela trid tagħmel hekk issa nara persuna bil-qeda eh, ħdejn is-Sinjura Le Pen li qed jagħmel sinjal isni jiena miġnun eh, biħbib mela eh, li kunu bħalek nasib iktar nipreferi li kolli l-edowa. Umbat, punti ieħor, sur natil il-menta dwar il-fatt li l-MPs tiegħu ma setawx jaslu l-Parlament Ewropew il-biraħ minħabba strike. Jaħseb li dan il parti għamil da kollu li seta sabiex inneħħi l-Parlament Ewropew ma tistax inti tirbaħ iż-żewġ miż-żewġ naħat, eh, iva nittama li l-MPs kollha tar-Renju Unit mhux ħajjinsew dwar il-fatt eh, li l-istorja tagħhom li jkunu miftuħa d-dinja kollha jiftħu il-bibin tagħhom u li ma jibnux huma ċnut fil-frontieri tal-Ewropa. U issa ħannasal għat-tieni punt tiegħi fuq il-migrazzjoni Jo ħansibu aħna soluzzjonijiet Ewropej jew inkella le u mbagħad ħankomplu aħna naħdmu fl bil-problemi. Jiena konvint fuq dan, jiena naħseb li sabiex aħna noħol u l-impressjoni li billi nżommu n-nis barra ħansolvu l-problemi Dejjem mhux biss problema morali, imma impossibbli fuq livell politiku. Aħna mhux stranieri, aħna mhux qegħdin hekk weħedna f'nofs oċjan. U inti x'qed tgħid il-familja li qed taħrab minn gwerra f'Damaskus jew inkella f'postijiet oħra ġewwa Sirja ħatajdilom mandkomx dritt tal-azil, trid tibqgħu mek, eh, tmutu hemm, ibqgħu fir-reġjun, iva, morru l-Ġordan, għajduh dawn il-klim pajis ieħor il-Libona li għandu 20% tal-popolazzjoni tal-refuġet. Naħseb li jintkom tridu terġgħu tasbu fuq din l-idea ġifiri li jekk inżommu nisbarra ħansolvu l-problema. L-Ewropa trid taqdi responsabilta responsabilità tagħha sabiex issib soluzzjoni sostenibbli imsejsa fuq il-valuri tagħna. Jekk aħna se nikkompromettu l-valuri tagħna fuq din il-kwistjoni mela ħan nikkompromettu l-valuri tagħna fuq il-kwistjonijiet kollha. Aħna eh, rridu eh, Eh, nasbu dwar dawn il-kwistjonijiet u mux eh, biss il-kwistjonijiet li nġos ma' ċittadini ta' nata stess. E, Naseb għada tridu segu il raġunament tal komissjoni Tuna raġunament aħjar, itjeb soluzzjonijiet ħjar, jew inkella segu ir-raġunament tagħna u l-Kummissjoni se Zom ma l-proposta taħħa, ma nasab il-maġġoranza tal-parlament jishtiq li nżommu ma dawn l-proposti u bil-bira ħana provajna permessa ta' skemi volontari dawn affallow u jiena naħseb li dina kwistjoni ta' integrità politika u morali sabiex naraw dan u sabiex niġbru l-konklużjonijiet ix-xirqa u vera nixtieq nilqa lil eh, ħafna ispirazzjoni l membri tal-Kunsill Ewropew. Kwistjoni speċifika ta' Sur Verhofstadt Unit dwar l-Ungerija. Palissa l-Kommissjoni qed tikkonsilta mal-Gvern Ungeriż dwar raġunijiet tekniċi laqas aħna ċerti li hemm suspensjoni qed nisimgħu ħafna għajdu tal-hekk qed nippruvaw naraw ġdara eżattament aħna se nitolbu ovvjament mill-istati membri kollha li japplikaw ir-regoli u jekk ħajkun hemm sitwazzjoni ta' enerġenza hemm indikazzjoni li l-Ungerija qed tiltaqa' ma' flus qawwi ta' migranti għanna l-istrumenti sabiex nejnu l-istati membri sabiex jindirizzaw din is-sitwazzjoni ta' emerġenza imma li iwaqfu s-sistema ta' Dublin għadna mux permess mir regoli tal-Unjoni Ewropea. Aħna impenjati biżjed li nejnu l-Ungerija, aħna t-nitħattu mal-pajis imma nixu nħedġu l-istati membri kollha sabiex ħarsu ir-regoli li aħna bilna fuqhom flimkien. Għalhekk aħna se nkomplu insegwu Eh, dan il- din is-sitwazzjoni mill-qrib flimkien ma' l-Ungerija fl-aħħar President fisem il-Kummissjoni nixtieq ngħid li dan il-Kunsill Ewropew u jieħu passi kuraġġużi l qoddim fuq il-kwistjoni ta' migrazzjoni. Jekk ma neħdux deċiżjonijiet illum iktar nies ħajmutu u um Meta nkunu nistgħu aħna nibdew nimplementaw ir-regoli u l-miżuri meħtieġa se jkollna bżonn nikdiskutu f'Lulju u Jean-Claude Juncker li se jagħmel appell lill membri kollha tal-Kunsill Ewropew sabiex jieħdu responsabilità bbażi tal-Kummissjoni Ewropea din il-proposta bi appoġġ wiesa mill-Parlament Ewropew. Ora per il Consiglio la parola alla signora Kalnina. Signora Kalnina Lukashevich. Paldies, godātais priekšsēdētāji kungs, komisijas pārstāvs, godātais. Il-Viċi President tal-Kummissjoni, membri onorevoli, nixtieq ringrazzjakom għal din id-diskussjoni mela fuq il-migrazzjoni kif diġà tilkom il-Kunsill tipprova jsib soluzzjoni komprensiva u bilanċjata soluzzjoni fuq meda twila ta' żmien. Issa nifhem jiena li l-Kummissjoni teżom mal proposta tagħha ma l-Kunsill mhux konvint li dan mal l-aħjar mod kif nistgħu insolvu il- l eru tal-kawzi ta' din il-problema ġifiri li ma nġiltux biss il-konsekwenzi tal-krizi membri onorevoli jekk ikun hemm ħafna rar Fos partikolari trid tinbena diga mhux kemm niġu bil-bramel sabiex innaħħu l-ilma, ħantenni l-punt li għamiltina fil-bidu. Ħadd fil-kunsil mod jitfa' dubi fuq l-ħtieġa li ngħinu dawk li vera jaħtieġu l-għajnuna, ħadd mod jitfa' dubju fuq l-ħtieġa li insaħħu il-kooperazzjoni tal-izvilupp ħadd muwet jgħid li għandu dubi tiegħu fuq il-kooperati ta' oriġini u ta' transitu sa biex aħna niġġieldu kontra traffikanti tal-bnedmin imma rridu aħna niddiskutu l-aħjar soluzzjonijiet possibbli rridu nsibu soluzzjoni fuq medda twila ta' żmien u soluzzjoni li taħdem fil-prattika. U fl-istess ħin il-Kunsill dejjem kien less li jirreaġixxi Aħna ħeddimna b'mod attiv sabiex aħna nimplementaw il-miżuri li ġew approvati fil-Kunsill Ewropew ta' April u sabiex aħna waqfu li jinnisimutu fil-Mediterran. Aħna appoġġajna li tripjar tal-Aġenzija ta' Frontex l-istati membri u kol taw mezzi addizjonali eh, tekniċi u bekk eh, irnexxilhom eh, isalvaw ħajiet fil-Mediterran u ma jippermettix li jkun hemm repetizzjoni tal-April u l-Kunsill ukoll qabel fuq it-nedija tal-operattiv fil-Mediterran kif ukoll isf SB u Il-Kunsill qed jaħdem sabiex ikun hemm żieda fil-kooperazzjoni mal-pajjiżi ta' oriġini ta' transitu, il-Kunsill se jisib soluzzjoni soluzzjoni komprensiva fil-qasam tal-migrazzjoni. Dwar il-Greċja. Nista' nifhem jiena li il-Parlament Ewropew eh, m'għandux paċenzja ivna qed inħarsu lejn il-Greċja Nista' nifhem li situazzjoni mhux daqshekk sempliċi imma rridu aħna nippermettu li l-Greċja turina li hija kapaċi li toffri pjan ta' riforma u sabiex dan il-pjan jiġi implementat u l-laqa il kunsill ta' dan it-tama li se wasal għal aħbar tajba. Ħadd ma jaraq għax jaqfl l-ilma imma x'jibqa' fl-ilma għal perjodu twil wis. Irridu nagħtu għajnuna l Greċja, nejnu l Greċja sa biex toħroġ minn din l-qada kritika li tinsaffija. U ta' spiss ir-riformi ikunu vera diffiċli manka mill-esperjenza ta' pajjiżi stess nistgħu ngħidu li n-nies jistgħu japprezzaw il-komplessità ta' deċiżjonijiet li tieħdu mill-gvern, deċiżjonijiet ibsin li huma meħtieġa sabiex ikun hemm stabilità u prosperità tal-poplu. Għalhekk neħtieġu aħna soluzzjoni u mhux agonija u staġnar għal meda twila ta' żmien. Huwa fl-interess tagħna li naraw Unjoni Ewropea maquda unjoni bi ekonomija stabli eh, u għalek irridu nelbu l-ostakli, irridu nkunu qalbina u rridu namlu dak li hemm bżonn li jisir. U dwar l-agenda tal-Konsill u dan din l-agenda tinkludi kwistjonijiet importanti fuq il-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea fuq ir-rapport rapporti tal-ħames Presidenti fuq il-rekomendazzjoni tal-kull pajjiż individwali kif ukoll fuq it-tisjieħ tas sigurtà interna u esterna tal-Unjoni Ewropea. U dawn il-kwistjonijiet hemm rabta bejniethom. Nixtieq nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni li kellna llum nixtieq innuża din l-opportunità sabiex ngħid nirringrazzjakom minn qalbi għal kooperazzjoni vera sabiħa li kellna waqt l-aħħar sitt xhur tal-Presidenza tagħna kellna ħafna diskussjonijiet li taw il-frott Fiċċejna ħafna soluzzjonijiet, libna eh, ħafna diffikultajiet u ħdimna fl-imkien. Grazzi ħafna. U għal presidenza li jmiss tal-Lussemburgu l-Unjoni Ewropea nixtieq jiena nilqakom ukoll sitt xhur eh, fi spiritu iktar paċi, inqas kriżijiet u ehm, nittama li ħataslu għal-iktar tkabbir u prosperita. Anka l-Parlament Ewropew eh, jixtieq jirringrazzja l-Presidenza li daqset intem. U grazzi u koll għax xogħol li sar għal dawn l-aħħar sitt xhur, grazzi ħafna nagħlqu dan id-dibattitu. Da, continuăm, uh, continuăm ședința noastră plenară, dar înainte de... Issa se nkomplu bl-agenda tana. Qabel ma ngħaddu għal punt li miss hemm talba l-mikrofonu mingħand sur Glesos. Is-Sur Glesos xtaq jamel point of order. Sur Glesos nadilek il-mikrofon. Δεν eh, logo, λόγο για διαδικαστικό θέμα, ζήτησα το λόγο Grazzi, mux point of order, le. Xtaqt nitkellem dwar il-dibattitu ta' qabel. Għax il presidenza u il president wedni li eh, ħannina uh, tal-mikrofonu u ma tajtu nixxie il-mikrofonu, xtaqt minuta. Jina eh, Għabżajt il-President, ma ma natajċ il-mikrofonu, issa il-President, Iva, il-problema kienet li e, dibattitu tal-axħar dana kien opportunità għal kapijiet tal-gruppi politiċi biss li jitkellmu, ġifiri lebda membru ieħor ma seta' jitkellem. Kieku kienem opportunità naħseb inti stajt tieħu l-mikrofonu stajt titkellem. Putessa Vorbic, you can speak now. You can speak now. Dektona millix. Borona millix u tora nista' nitkellem issa? Da, putess l cuvântul. Yes, you... Iva, tista' titkellem. Θέλω να θέσω και ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε όλους τους συναδέλφους. Grazzi ħafna. Jena xtaqt insaqsi mistoqsija lil kollegi tiegħi mistoqsija vera attwali għan tramuntana tal-Ewropa aħna nixtieq nkunu demokratiċi aħna se nħarsu ir-rida ta' nazzjon, il-poplu Grik marru ħarġu jivvotaw, id-deċidew li ma ux li kunem iktar self, ma xraqux li kunem iktar austerita xta u jwittu il-futur tagħhom stess. U xtaqt mela insaqsi lilek kwistjoni ta' demokrazija aħna senħarsu ir-rida tal-poplu Grik. U il-Nikos Laos apofassi ke ekodomi to paron ke to melon tu ke den Il-poplu Greek eh, id-deċidow li ħajwittu l-futur taħħom imma l-kredituri qed mhux qed iħalluhom jagħmlu hekk. Meta από ένα χρόνο ελάτε να συζητήσουμε. Και Iba, Iva, ovvjament ħanħalsu id-dejn tagħna ġalla darba naraw kemm nafuhom dawn il-kredituri. U peress li daqt se nitlaq mill-Parlament Ewropew fi żmien 20 ġurnata nixtieq li kulħadd sidra din il-mistoqsija tiegħi, kulħadd ifittex u, u, u jara e, xini solu, l-aħjar soluzzjoni. Nittama li għat komplu taħsbu dwar din il-mistoqsija. Zix jiste rapportu domnuli Fernandez a domnuli Bullman. Punt li misfuq fuq l-agenda tana. Il-rapport tas sur Fernandez u